morning, ladies and gentlemen. Um... tajba, senjuri. Eja, natu bidu għalla għatana, għanna ħafna petizzjonijiet xnaddu għalek aħjar nibdew. Qabel ma nibdew nixtieq ngħid illi ngħid punt numru 26 petizzjoni 188 żbarra 15 mill-Bulgarija ser tiġi diskussa qabel punt 25 għaliex l-uffiċjal tal-Kummissjoni se jkollu jħallina fl-10 u nofs. Jekk taqblu nistgħu nkomplu. Meta nara ħadd li mhux jaqbel mela nistgħu nibdew bl-ewwel petizzjoni. Petizzjoni numru 750 petizzjonant Olandiż, il-petizzjonant mhuwiex preżenti iżda qed nara illi hu batilna eh, dokumenti addizzjonali berba mistoqsijiet lill-Kummissjoni li aħna batnilkom fid-29 ta' Ġunju. U se jkun qed isegwi permezz tal-web streaming. Il-petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk għalhekk nagħti l-mikrofonu mal-ewwel lill-Kummissjoni. Yes, good morning. Grazzi, farod iva l-Battajba il-kulħadd. Grazzi tassew. Il-petizzjonant kemm f'dik oriġinali u fid-dokumenti li irċivejna aktar il-qoddim qed iqajjem tliet kwistjonijiet fundamentali fejn qed jitlob it-tnaqqis tal tal tal-karbonju l-emissjonijiet biex ikun hemm approċċ ukoll differenti għal sorsi differenti li bihom jiġu kalkulati l-konsum tal-enerġija u anke għal format tal-tiketti tal tal-enerġija meta mqabla ma l-approċ li ġi implementat fl-Olanda. U qed jitlob illi ikun hemm reviżjoni ta' din id-direttiva skont l-approċ li jixtieq u. Mela, fit-tweġiba għal dawn il-kwistjonijiet, nsemmu il-direttiva ta' din id-direttiva tiffoka fuq l-effiċenza enerġetika għaliex kien il-fokus prinċipali tal-leġislatur iżda billi nindirizzaw l-effiċenza enerġetika dan ser iħalli wkoll effett pożittiv fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' biossidu tal-karbonju. dawn l-iskemi tħallew fidejn l-autoritajiet nazzjonali u jiġu stabiliti biss prinċipji bażiċi. Tajjeb li nsemmu iżda illi xorta waħda id-direttiva issemmi b'mod espliċitu il-possibilità li jiġu indirizzati il kustjonijiet li taqajmu petizjonant fostom l-inklużjoni ta' indikatur ta' CO2 li huwa immes b'mod espliċitu fid-direttiva. Id-differenza u koll bejn bina residenzjali u mux residenzjali dan u koll u għamsemmi pala possibilità fil-direttiva. L-istess ħaġa tapplika għall-użu ta' l-użu ta' enerġija annwali dan ukoll din ukoll hija possibilità msemmija fid-direttiva u apparti minn hekk tajjeb li nsemmu li d-direttiva tistabilixxu wkoll kriterji li jinkludu l-effiċjenza enerġetika u l-enerġija li tiġġedded Aħna nemnu illi din m'għandix tiġi interpretata kif qed jgħid il-petizzjonant li qed eh, iżżomm lura eh, l-użu tal-enerġija sostenibbli, anzi bil-kontra. Fuq l-aħħar punt fuq ir-reviżjoni Ir-revizjoni ta' din id-direttiva aħna nħossu li l-approċ tal-petizjonant jista' jkollu lok fi direttiva attwali dan jaqa' taħt l-għażla tal-leġislaturi nazzjonali biex jadottaw ċirkostanzi nazzjonali u anke b'ħafna flessibilità. Iżda fl-istess ħin importanti nsemmu li d-direttiva qed tiġi riveduta bħalissa u il-proposta tal kummissjoni mistennija tiġi adottata fil-bidu tal-ħarifa f'Ottubru ma sarix deċiżjoni, iżda aħna fuq dan il-punt maħniex pożizzjoni nagħtu dettalji dwar x'se tkun il-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew. Kommenti? Ma jidirx li għan kommenti. Mela wara din ir-reviżjoni li qed nistennew li se tasal fil-ħarifa, nissuġġerixxi li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa sa dakinhar biex inkunu informati aħjar dwar xed jiġri. Sanħallu din il-petizzjoni miftuħa lissa naqblu. Tajjeb. Um, we should be doing another petition, petition number 20. Petizzjoni numru 22. Iżda mill-lider l rappresentant tal-Kommissjoni mhux qiegħed hawnhekk. Għalhekk ngħaddu għal punt 23 u punt 29 nagħmlu aktar tard. Jekk jażal il rappreżent tal kummissjoni għax qed il-petizzjonant mhu qiegħed hawnhekk. Mela ħanaddu għal punt numru 23 petizzjoni 496 tal-2015. Petizzjonant Ingliż li mhux qiegħed preżenti u għalhekk nagħti mal-ewwel il-mikrofonu lill-Kummissjoni. Adwa tajba, sinjuri, il-petizzjoni qed tirreferi għal sitwazzjoni fejn ċittadin Ingliż mhuwiex konness mal-provvista tal-elettriku u l-gass. Din il-petizzjoni din il-binja tirċivi l-enerġija mill-kumpanija li kella l-kontrat li jiprovdu l-bini ta' dawn il-postijiet. Kien hemm dan il-kontrat ma' l-fornitur tal-enerġija iżda biex ikun hemm dan it-tip ta' kontrat kellu bżonn ċertifikati li l-binja imbniet kif suppost u li kienet adegwata biex jgħixu fija n-nies. Aħna isna din il-petizzjoni u tkellimna ma' regolatur Spanjol tal-enerġija li għaraf xini l-problema. Iżda mill-li kien jidher ma kien hemm xejn illi qed iwaqqaf iċ-ċittadin milli jirċievi l-enerġija. Il-problema kienet li ma kienx hemm ċertifikati adegwati dwar il-binja innifisa li fija qed tgħix din il-persuna. Il-Kummissjoni ikkonkludiet fil-waqt li taraf u tifhem is-sfruttament ta' dan il-ċittadin m'hemm xejn li aħna nistgħu nagħmlu biex ngħinuh. Għaliex u ma jistax jirċivi enerġija minħabba n-noqqas ta' ċertifikati. Għalhekk nissuġġerulu li jikkuntattja l-awtoritajiet lokali u reġjonali għaliex huma għandhom is-seta li jirreġistraw il-proprjetà. Grazzi tassew, mela din għandha titħalla f'dejn il-kompetenzi nazzjonali u minn dak li jettajdilna inti memxejn x'nistgħu nagħmlu. Il-Kummissjoni tajt sfortunatament. Mela, għanna mm, membru parlamentar li xie intervjeni. Mistoqsija. Huwa impossibbli li jinkiseb dan iċ-ċertifikat? Il-problema hija iċ-ċertifikat imma dan iċ-ċertifikat impossibbli li jinkiseb sempliċement nixtieq inkun naf. Kwistjoni ta' kurzita, kurzita politika. Il-Kummissjoni tista' twieġeb grazzi tas-sew tal-mistoqsija. Iċ-ċertifikat mhux impossibbli li wieħed jiksbu, iżda sfortunatament minna ħatana xejnx nistgħu nagħmlu. Milli qed naraw din il-petizzjoni biex tirreġistra darek tritturi li hija adegwata sabiex wieħed jgħix fiha u li tkun hemm konformità ma' ċertu proċeduri tal-liġi Spanjola. Din il-ħaġa irridu jirranġawha mal-awtoritajiet lokali iżda minna ħatana m'hemm xejn nistgħu nagħmlu biex niffaċilitaw l proċess għaliex din hija kwistjoni li taqa' bejn ir-resident u l-lokalità tijaw. Imma u applika għal dak iċ-ċertifikat jew le għax jek dan applika u ma wasallux ċertifikat eh, mela dik mod u kieku ma applikax mod ieħor. Il-Kummissjoni mill-petizzjoni jidher illi hu applika ċertifikat u kien qed jistenna li jirċevih. U eh, ra jaf li dan huwa il-proċess involut imma s-safrattan xorta mhux qed jirċievi l-enerġija u għalhekk huwa dispeċċut ehm, il petizjonant Il-President, milli qed naraw il-proċeduri ġew segwiti iżda l-awtoritajiet Spanjoli mhumiex sodisfatti. Iżda l kussjoni il memx aħna ma nistgħux nitluf f'dan id-dettal u aħna għalkemm nistgħu nixtiequ ngħinu ma għandniex pożizzjoni li nistgħu ngħinu, għalhekk nirrakkomanda li nagħlqu din il-petizzjoni ma nafx hawnx min jixtieq jikkummenta, naħseb li nistgħu nagħlqu din il-petizzjoni, grazzi tassew. Naddu issa għal punt numru 24, petizzjoni 529 tal-2014, il-petizzjonant huwa Taljan, għal darboħra il-petizzjonant mhuwiex preżenti. Nixtieq nagħti l-mikrofonu mal-ewwel lill-Kummissjoni. Grazzi tassew, Sinjura President, l-adwa tajba lil kulħadd. Sfortunatament aħna din il-petizzjoni waslet ilna fit-tmiem il-ġimgħa l-oħra. Għalhekk ma nistax natikom l-evalwazzjoni finali tagħna illum imma sempliċement l-opinjoni inizjali. Mela, il-petizzjonant qed jilmenta illi ma ġiex ma ċivix kont għal tliet snin fl-2014 il-kontijiet tiegħu ma kienux qed jitkejlu kif suppost mill-2011. Apparti minn hekk il-petizzjonant waħħal um, solar panels fuq il-bejt tiegħu u dawn ma ġewx meqjusa fil-kont finali tiegħu. Minħabba illi dan kien qed jakkumula matul dawn is-snin. Il-petizzjonant qed jilmenta illi u rċeviex informazzjoni trasparenti u illi il-produzzjoni ta' enerġija minn pannelli solari mhux qed tiġi kkunsidrata fil-kont tiegħu. Min-naħa tal-Kummissjoni aħna li nistgħu ngħidu huwa li minn din is-sitwazzjoni deskritta mal petizzjonant dan jorbot ma' l-obbligi li għandhom il-fornituri tal-enerġija fl-istati membri individwali taħt direttiva tal-elettriku u taħt direttiva tal effiċjenza enerġetika biex jagħtu l-kontijiet għabbażi tal-konsum eh, dettaljat f'intervalli li m'għandhomx jiksru sena. Għalhekk f'dan il-kontest aħna ser inħejju it-tweġiba tagħna bil-miktub fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi tassew, naħseb li f'dawn il ċirkustanzi se nħallu din il-petizzjoni miftuħa għax ma kellkomx biżejjed ċans tiksbu informazzjoni dwarha. Mela, sanħalluha miftuħa maħna ħnara jekk hawnx membri li jixtiequ jikkontribwixxu fuq din il-petizzjoni. Ma jidhirx li huwa l-każ, mela sanħallu din il-petizzjoni miftuħa. Grazzi tassew. Issa. Naddu għal petizzjoni 26, petizzjoni 188 minn petizzjonant Bulgaru il-petizzjonant mhux preżenti għalhekk il-Kummissjoni għal darbohra għandha mikrofonu. L-adwa tajba, grazzi din il-petizzjoni tirrigwarda il-provvista tal-tisħin, tal-domestic heating fil-Bulgarija. Mela, l-ewwel il-petizzjonant qed jilmenta fuq it-terminoloġija li rigwarda il-bidla fit-terminoloġija mill-bejħ sal-fornizzjoni tal-din ta' dan is-servizz, iżda fil-leġislazzjoni m'għandna xejn li jistabilixxi kif għandha tiġi definita din id-distribuzzjoni u għalhekk m'hemm xejn li nistgħu nagħmlu u t-tieni ħaġa li hija aktar ġenerika fuq kif huwa imqassam eh, is-settur il-petizzjonant jidher illi qed jgħid illi hemm differenza bejn dawk illi dawk li jitrasmettu u dawk li jiddistribwixxu din il-provvista. Dawn huma regolati għas-settur tal-gass, iżda fuq id-district heating m'hemmx regolamentazzjoni dwarha, għalhekk m'hemm xejn fil-riġijiet Bulgari li jmorru kontra l-riġijiet Ewropej. It-tielet punt, it-termini u l-kondizzjonijiet għal dawn il-kontratti u kif dawn jiġu stabiliti. Bħalissa eh, district heating suppliers jistabilixxu dawn it-termini u kondizzjonijiet u dawn il-kondizjonijiet imbagħad jiġu approvati mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Għal darbohra hawnhekk m'hemm xejn fid-direttivi li jistabilixxu kif dan għandu jiġi approvat mir-regolatur nazzjonali għas settur tad district heating. Aħna parti minn hekk investigajna anke fid-dettall fil-qafas ta' direttiva tal efficienza enerġetika, il-termini u l-kondizjonijiet mod partikolari jekk il-prezzijiet ta' dawn jekk dawn il-kontijiet kienu x-proporzjonati skont l-użu u rajna illi dan il-mekanizmu permezz ta' approvazzjoni mill-autoritajiet nazzjonali kien qed jiżgura li jkun hemm ċertu livell ta' protezzjoni tal-konsumatur. Għalhekk għal darboħra, hawnhekk ma nħossu li jem xejn eh, li nħossu li jista' li jew li għandu jsir. L-aħħar punt jirrigwarda eh, l-fatt li dan terminu l-kondizjonijiet jistgħu jkunu inġusti u l-possibilità li ċittadini Bulgari jkunu jistgħu jisfidaw dawn it-terminu kondizjonijiet li huma aċċettati Hawnhekk huwa possibbli illi ċittadini tal-Bulgarija sa fuq aħna jistgħu dan il-punt d-dim il-qrati ċivili fejn huma jkunu qegħdin jilmentaw fuq il-kontijiet tagħhom u nissuġġerixxu illi jekk eh, ikun hemm problemi jikkuntattjaw il-Kummissjoni tal-Protezzjoni tal konsumaturi Grazzi tassew. Kummenti? Is-Sur Valesa. Grazzi tassaw, Signora President. Mela, hawnhekk qegħdin nsemmu il-prinċipju tas sussidjarjetà u nemmen illi l-petizzjonant għandu jindirizza l-awtoritajiet nazzjonali u eh, anke fil-Bulgarija ma nista' nara xejn li aħna għandna m'hemmx li aħna nistgħu nagħmlu hawnhekk minn ħatana. Għalhekk għandna nagħlqu del petizzjoni Grazzi. Kommenti oħra iva jiena naqbel tajjeb li qed niftemu, jiena naqbel ukoll mill-informazzjoni li għandna jidher illi din hija kwistjoni ta' kompetenza nazzjonali li taqa taħt l-autoritajiet nazzjonali għalhekk nissuġġerixxi li dan il-punt din il-petizzjoni nalquha wkoll. May I take you now to item 20? Issa immorru għal punt numru 22 għax il reprezentant tal-Kummissjoni qiegħed maħna. 2547 tal-2013 il-petizjonant mux għawqijat imma il-persuna qed issegwina permezz tal-web streaming. Nisimgħu minnant il-Kummissjoni. Grazzi. Dil-petizzjoni titratta. tratta ir-riforma tal-suq tal-elettriku fi Spanja fl-2013 il-konsumaturi li ma kienux nefqu daqstant xorta raw 40% zida fil-kontijiet fil tagħhom. Issa, il-pakket tal-enerġija tal-Kommissjoni tagħti ħafna lok l-autoritet nazjonali biex jiddeċidu il-prezzijiet imma id-direttiva tal-efficienza tal-elettriku tistipula li it-tariffi tal-elettriku hemm bżonn ukoll qisu stabilità u effiċjenza sal-2000 tal-2013 il-deficit eh, kumulativ kien 30 biljun ta' euros, ġifiri kienem bżon l-issu jimbidel li jiġi riformat. Il-Kommissjoni u koll laqet din il-riforma. Eh, u kienem bżon li jiġu imġedda il-sussidi u koll jenem liberalizzazzjoni, dan ġab il-żieda fil-prezz kif nsibu fil-petizzjonijiet. Minn dikinar l-inizjattivi tal-Unjoni u jikonstituxu qafas għad-dibattitu u skont il-pożizzjoni ta' bħalissa l-autoritajiet nazzjonali se jkollhom rwol ċentrali biex jiddeċiedu il-prezzijiet u t-tariffi eh, biex ikun hemm id-distribuzzjoni. Dan irridu nżommuh u dimajnejna dak li kelli ngħid grazzi. Contributions from the floor about this petition? Għaw kontribuzzjonijiet fuq din il-petizzjoni? Grazzi. Jena naħseb li l-elettriku huwa suġġett importanti ħafna għal kulħadd u huwa minnu nafu li fi Spanja l-elettriku huwa għali ħafna l-iktar għali fl-Ewropa u l-ammont ta' 40 fil-mija naħseb tajjeb li nistudjaw. Anki l-Kummissjoni isa ma tafx eżatt x'pożizzjoni għandha tieħu, għalhekk jiena nixtieq nara li niddiskutu dan iktar il-qoddim Jiena nixtieq li il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Sur Valeza, Iva, jiena naqbel. Milli jidher il-Kummissjoni għadha d bl-istudju tagħha ġifieri tajjeb lil kass. Tajjeb kol qegħdin naqblu daqshekk dal-għodu, Iva. Għatmannix biżejt informazzjoni mill-Kummissjoni għalissa. U tajjeb li kunu nistaw deċiżjoni iktar informata l-qoddim. Grazzi.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 028 tal-2011, petizjonant mill-Bulgarija mhux qiegħed magħna, nerġgħu nisimgħu il-Kummissjoni. Grazzi. President, nixtieq namel ġabra fil-qosor ftit ta' din il-petizzjoni għax din kienet reġistrata fl-2011 ila maħna s saldon l-ħar snin fil-bidu il-petizzjoni kienet il-fat li ma kienx trasposti it-tielet pakket tal-enerġija imma fl-2013 meta dan ġi traspost fil- petizjonant ta' iktar informazzjoni dwar l-allegat ksur tal-leġizlazzjoni mill-autoritajiet tal-Bulgarija. Fl-2014 għana formajna il-parlament u il-persuna bl-affarijiet issa qegħdin nagħmlu l-konformità tat-tielet pakkett li finalizzajna fl-aħħar tal-sena l-oħra qegħdin nippreparaw l-aħħar opinjoni tagħna. Aħna nisperaw li mill mandumux ma nagħtu wkoll iktar informazzjoni petizzjonanti. Issa, dwar il-petizzjoni kien hemm tliet punti li qajjem il-petizzjonant l-ewwel net il-fatt li l-konsumaturi tal-elettriku m'għandhomx dritt li jixtru prezzijiet li jkunu electricity transparent. Tieni punt u qal li ma kienxem regoli fil-liġijiet tal-Bulgarija li jippermettu il-revizjoni mill-qrati dwar deċiżjonijiet jittieħdu li awtoritajiet u t-tielet kienet dwar il-petizzjonant li ma kienx li ma setax jibdel il-supplier tiegħu għall-ewwel punt dwar it-trasparenza tal-prezzijiet, din il-kwistjoni għandha x'taqsam mal-artiklu 3 tad-direttiva tal-elettriku, ġifieri trasparenza tal-terminoloġi tal-bawżoli tal-kuntratt, il-Bulgarija di għatbaqalom għandhom daw il-problemi ta' tarif deficits u priorità tal-Komissjoni kienet biex nindirizzaw din il-kwistjoni, ħadimna l autorità Bulgarija biex naraw nsibu l-kaptu ta' din il-problema sabiex il-prezzijiet setaw jiġu definiti skont il-prezz tas-suq. Il-Ministeru konċernat fil-Bulgarija innaf meju ta' din is-sena li kienu se jilliberalizzaw il-prezzijiet tal-elettriku mill-2021 u fl-istess żmien kienu kol se jisaxħu protezzjoni tal-konsumaturi iktar fil-bżon vulnerabli. Nisperaw li dan l-ilment għun nistaw natu iktar informazzjoni qoddim dwar revizjoni mill rati il-Departimenti tagħna analizzaw il-liġi Bulgara dwar il-pakket tal-enerġija u ma sabu lebda ksur il-revizjoni mhux possibbli għax meta il-kas jittella l orti il-qorti ma tistax biddel il-deċizjoni tal-autoritajiet anki jekk forsi kien hemm lokal l-appell għalek ma kienx hemm ksur kruzont il-Kummissjoni. Dan se ninformaw kol petizzjonant fuq dan u fuq it-tielet punt id-dritt li wieħed jażel is-supplier tal-enerġija kienet huwa legalment possibbli li wieħed ibiddel is-supplier imma mill-lat prattiku tekniku ma kienx possibbli il-profiles ħarġu din is-sena fil-Bulgarija f'Mejju l-istess narawx informazzjoni tal ħarista jista' jkollna biex nkun nistgħu nittrażmettu għal petizzjonat. Grazzi. Um, is there somebody who would like to take the floor on this issue? Għaw xaħat li jishtiq forsi jgħid ħaġa fuq dan, sinjura? Grazzi. Jiena ma nistax nifhem kif l-elettriku eh, ma jistax iqum ċertu ammont fil-Bulgarija, jena nejx fil-Bulgarija, nejx fil-Franza, nejx fil-Belġju, nejx fil-Greċja, fl-istess ħin nista' ngħid. U il-kontijiet fil-Bulgarija il-tisħin u l-elettriku għal persuna per eżempju għal allima minn ottubru sa il-kont ikun iktar mill-salarju tal-persuna. Jekk mandikx żewġ persuni fil-familja li, li jaħdmu għal nofs is-sena il-laqqas biss jistgħu jixtru li kell ma jibqalhom xejn mill-salarju meta jħallsu id-dawl. Jiena il-kontijiet tiegħi minn Franza u mill greċja huma ħafna inqas meta nqabbilhom mal-kontijiet tal-Bulgarija u ma nistax nifhem għaliex. Jiena naħseb li hemm bżonn nistudjaw ftit is-sitwazzjoni fil-Bulgarija f'dan is-settur tal-tisħin u tal-elettriku. Dan l-aħħar tliet snin disa persuni għamlu suwiċidju għax ma setgħux ilaħqu. Ekk intqal, intqal li daw ma setawx ma kellhomx flus biex jħallsu il-kontijiet tad-dawl tagħhom. U xaħġa oħra wkoll li naraw fl-istampa, il-kumpanniji mhumiex qegħdin jagħtu twissija jew javżaw lill-klijenti tagħhom meta jkun hemm problema jibgħatu l-kont u reminder qatt ma tintbat. Ma jkunux jafu imorru l-qrati, ikun hemm il-ħalsu xi 300 jew 400 euro. Umba is-sentenza tal-qorti tkun li jridu jħallsu eluf, 3000, 4000. il-pensjoni l-Bulgarija massimu hija 70 euro fix-xar. Ġifier kinti tirċivi eh, kont ta' 160 euro għad-dawl, kif jista' jkun li tħallsu il-kont? 300 euro jena naħseb li dan eżagġerat u rridu neżaminaw l-affarijiet. Il-prezzijiet fil-Bulgarija verament huma għoljin u s-salarji baxxi. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Kuneva. Grazie ħafna, Signora Kuneva. Għaw xaħat li forsi jishtiq jieġaġa fuq dan il-punt? Tajjeb, wiz. Iva, L-enerġija hija xi ħaġa importanti issa hekk għandniex kompetenza li nindagaw fuq il-prezzijiet ma nafx naħseb f'dan l-istadju l-informazzjoni l-Kummissjoni ġeda mhux miżdejjed. Anki l-Kummissjoni qed tistenna iktar informazzjoni għalhekk nissuġġerixxi li l-petizzjoni tibqa' miftuħa. u qed nistennew ukoll għal risposta bil-miktub minnaħa tal-Kummissjoni, ġifiri l-petizzjoni miftuħa tibqa. Immorru issa għal punt Timmurru l-qoddim, l-ura l-qoddim immorru għal punt 25 issa. Petizzjoni oħra mill-Bulgarija. Numru, numri ta' petizzjonijiet fl-imkien ħanaqra kollha mill-Bulgarija il-petizzjonanti mhumiex hawn imma għandna video. Għan nitkellmu dwar 9 tal-2008 u 8 tal-2009 38 tal-2013 għawnek se naraw il-video. Il-petizjonant għamlilna video. Għandi diskutu kol petizjoni 256 tal-2013, 2069 tal-2013, 2178 tal-2013, 556 tal-2014 u 568 tal-2014 u kol. naraw il-video.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 Il-direttiva tal-2011-83 ġiet trasposta fil-Bulgarian Protection Act. Il-kumpanija Toplofikazzja Sofja il-em problema maħħa u mux faċli li wieħed jifem anki wieħed mill-laqqas jista' jifhem kif it-sittadini Ewropej jiġu trattati b'dan il-mod. U anki li jkollhom daw it-tip ta' kuntratti, kontratti eh, kuntratti individwali jew inkella anki meta jkunu jgħixu fi blok. meta inti tkun tgħix fi blok ikollok l-assoċjazzjoni ta' min joqgħod hemm li tiħuħsib il-kontijiet għalik anki għal common parts. L-autorità tal-Bulgarija dal-aħħar sena iduru mal-lowża ta' din id-direttiva 83 u jgħidu li l-enerġija ma tinbieħx l persuna individwali, ma tinbieħ l kumpanija li tiħuħsib il-bini. Għalek, indbatu itri l DG Energy u anki ġustizzja u konsumaturi fuq dan il-punt huwa possibbli li ikun hemm li l-individwi ikollhom ukoll aċċess imma nafu li hemm ħafna abbuż. L-awtoritajiet jalqu għajnejhom, pereżempju, il-fatt li s-supplier ma jagħtix invoices l-invoices qatt ma jkollhom l-isem tal-klient jew kella l-indirizz. Issa skont il-liġi tal-VAT bil-forsi li ikun hemm l-ammonti id-debit u l-kredit. Il-kumpanija tgħid li tbih l-enerġija lill floor ownership. Imma il-persun individwali im jistow imorru għand il-prosekutur l-AG imma dawn id-dokumenti ma mandomx saħħa. Il-meta wieħed iqis il-kontijiet huwa diffiċli li jumbat jara min irid iħallas xiex 250.000 elf familji għandhom kwistjoni ma' suppliers għax mhux qed iħallsu. L-enerġija mhix qed tinbih lill individwi imma huma l-individwi li jitellgħu l-qorti. Jekk il-rati il tal-Bulgarija japplikaw id-deċiżjonijiet tal-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, tal bulgarija japplikaw id deċiżjonijiet tal sentenzi tal qorti ewropea tal ġustizzja il il- l-ilmenti jistaw jitwaqfu kieku il-liġi Ewropea titqis. Il-sentenza tal-qorti tal-2010, il-kas 618 u anki l-artiklu tal-regolament 805 tal-2004, dan jiġi mill-ġudikatura tal-Bulgarija u dawn anki meta jiġu eh, imħarġa dwar il-liġi tal-komunità. Nafu li l-autoritajiet mhux qed jimxu kif suppost. li mħalfin jirċievu istruzzjonijiet u il-proċeduri ma, ma il-proċeduri mumiex ċaqat ma jkunu ċari il-Kummissjoni Ewropea tista' temmen li meta ma jkollikx kuntratt, meta ma jkollikx dokumenti wieħed jista jkollu jgħid li għandu kuntratt u kuntratt li jiswa fil-qorti. Dawn l-affarijiet ilhom għaxinen ta' snin għaddejjin fil-Bulgarija. L-awtoritajiet tal-Bulgarija jinkoraġixxu l-impożizzjoni ta' regoli unilaterali. Per eżempju, li jkun hemm prezzijiet bċertu ceiling li tiddeċidi l-Energy and Water Regulatory Commission minnaj ma jkun hemm ftejjin minn qabel. Deċiżjoni tal-Qorti eh, Ewropea uh, daw ma, ma jiġux isa. Anki hemm il-kodiċi ċivili bulgara l-artiklu 633 li mhuwiex qed jiġi konsidrat fil-qorti ta' l-appell naraw din tiddeċidix tiġi applikata in-normativa tal-artiklu 27 dwar il-provvista li ma tkunx mitluba. Aħna ninsistu mal-Komissjoni Ewropea li tieħu miżuri urġenti sabiex twaqqaf dan ir-reket li ċittadini Bulgari iridu jiffaċċjaw. Aħna ninkoraġġixxu il-rappreżentanti tal-Kummissjoni sabiex iwaqfu il-gideb li jgħidu l-autoritajiet tal-Bulgarija. Aħna għanna ħafna dokumenti u nistaw nuru li hemm grupp ta' individwi li huma kriminali minar jaġiċu minar skrupli u askapitu ta' ħafna ċittadini għaw min anki jasal biex joħdu l-ħwejġu jikkonfiskawlu eh, il-beni il tijaw il-Bulgarija ila membru sħiħ tal-Unjoni mill-2007 u tajjeb li il ċittadini ta' dan il-pajjiż jiġu protetti skont it-trattat u anke regolament tal-2006 2004 Fil-kas ta' Simental, Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-każ 106 ta' 77, imponiet il-prinċipju tal-applikabilità diretta ta' norma tal-liġi ta komunitarja. Il-konsekwenzi ta' din is-sentenza tfisser li kull dispożizzjoni nazzjonali ulterjori li ma tmur kontra din ir-regola trid mitqisa li ma tistax tiġi applikata anki iġifiri jek din tittieħed il-qorti. Grazzi ħafna. Thank you very much. I'd like to give the floor to... Grazzi, għaddi kalma l-Kommissjoni jissa. Odwa tajba. Mela. Dawn il-petizzjonijiet li għandu qoddimi, naħseb li għaw żewġ kwistjonijiet hawnhekk. L-ewwel għandna l-effiċenza enerġetika il-leġiżlazzjoni marbuta magħha fil-Bulgarija u mbagħad hemm ukoll kwistjoni tad-drittijiet tal-konsumatur. Dwar l-ewwel waħda l-Kommissjoni rat l-implementazzjoni ta' direttivi ta' l-efficienza enerġetika, eh, dispożizzjoni għal metering u l-billing, u dawn id-direttivi tal efficienza enerġetika dawn jaqbżu id-direttiva l-antika li kienet riferuta wkoll mill-petizzjoni oriġinali. Attualment il-komunikazzjoni bulgara l kummissjoni jidher li hija konformi mad dispożizzjonijiet ta' direttiva dwar rekwiziti raġonevoli marbutin mal l-heat cost allocators f'bini li għandu vertical piping ħaġa komuni din fil-Bulgarija. Attualment hemmhekk qegħdin dwar il-ħarsien tal-konsumaturi naħseb li il-qorti kostituzzjonali fil-Bulgarija id-deċidiet li l-ġestjoni tal-bini mhix governata fuq livell komunitarju. U preżentement eh, teżisti situazzjoni fejn l-Ombudsman talab opinjoni mill-Qorti Suprema fuq din il-kwistjoni. Eh, daqshekk naf jiena però grazzi. Nil-kellim li jmens. Комисията. U tazi 25 toċka, точка гледа... Mela, il-petizzjoni dwar l-item 25 edin nikonsidraw dik tal-2008 u għanna dawn il-petizzjonijiet kollha il-petizzjoni tal-2000 tal-2013, 2014 u 2015. Xtejt il-Kommissjoni li din il-ħin kollu edha teżamina trasposizjoni ta' direttiva fil-liġi nazjonali. Kommissjoni u koll tejdinna li edha tiddiskuti mal autoritajiet tal-Bulgarija. Tejdinna u koll li għettara mxksur tal-regoli tal-Unjoni fuq il-ħames petizzjoni tgħidilna li dawn huma petizzjoni li ma tistax tilqa' u fuq l-aħħar waħda l-Kummissjoni tgħidilna li il-petizzjonant għandu jikkontattja l-awtorità l-Bulgarija. Imma fuq xi qed nitkellmu hawnhekk. Lejn li ma riżultat qegħdin nersqu huma petizzjonijiet li jitrattaw l-istess suġġett, id-dritt tal kusumaturi tal-Bulgarija li da, dawn edin jittihdilom id-dritt li għandhom fl-2013, l-2014, l-2015 u l-Komissjoni Ewropea toqgħod titlajja mhux qed tagħti risposti. Iħin kollu ġib l-iskużi qiegħda tistudja qiegħda teżamina. Naħseb li l-uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea ma jistawx jirrispondu mhux qed jgħidulna hekk hemmx ksur tal-protezzjoni tal-konsumaturi ole, jekk hemmx ksur tal-liġi Ewropea, hekk joġobkom. Jiena nixtieq fl-aħħar ikolli xi risposta waħda ċara minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea Issa xbajna b'dawn il-dibattiti dawn l-analiz dawn l-istudji mill-2009 il-om għaddejjin dawn l-affarijiet il-Kummissjoni il-ħin kollu tistudja, l-ħin kollu teżamina affarijiet li huma ovvja, ovvji. Intom hawnhekk insaqsikom, intom tħallsu invoice jekk inti qatt m'għandek qatt m'għamilt kuntratt ma' supplier, jibatlek invoice u titħallasa u jekk ma tagħmilx hekk jaduk il-qorti. Inti jekk m'għandekx kuntratt ma naħseb li ma jkollekx kuntratt ma naħseb ħadd sejbur jmur ħallas kontijiet il-Kummissjoni Ewropea hemm bżonn tmur fil-Bulgarija biex tara pereżempju ċertu żoni f'Sofja biex tara eżattament kif qed jgħixu nies qed jiġri. Jiena qed nitlob bil-qawwa kollha li rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea ituna risposta ċara. Dak li kenna sissa minn dak li rajna li l-Kummissjoni Ewropea ma, ma tistax man jew nkella ma triċ tagħti risposta. Dawn il-petizzjonijiet għandhom jibqgħu miftuħa u jiena rrid risposta ċara għal mistoqsija tiegħi. Hemm ksur tal-liġi Ewropea mem meta ma jkunx hemm l-ebda ftehim u kuntratt. Останалото е просто а, симулиране на работа, бюрокрация, изписване на хиляди тонове хартия и в край на краищата резултат е никакъв. Затова, уважаеми колеги,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 Kulħadd jaqbel li mhux tas-soltu li jkun hemm daqs dawn petizzjonijiet fuq dan is-suġġett u s-soltu l-petizzjonijiet tkunu minn pajjiżi differenti. Eh, però U ma tantx tara li jkun hemm pajjiż wieħed li jkollu daqshekk petizzjonijiet fuq dan is-suġġett wieħed. Eh, l-ispjegazzjoni forsi komplessa Forsi wieħed jista' jgħid li hemm ħafna problemi marbutin mal-wirt tal-komuniżmu, problemi tekniċi, regoli ġodda ta' ġestjoni, ineffiċenza wkoll tal-qrati Bulgari. U allura naħseb li anki din il-petizzjoni għalkemm hija fuq problema speċifika għandha tkun mitqiesa bħala riżultat ta' l-ineffiċenza tas sistema legali eh, Bulgara u l-fatt li d-drittijiet tal-konsumaturi mhumiex salvagwardjati. M'hemmx għalfejn inżidu ma dak li ntqal, speċjalment mill petizzjonant analiżi dettaljata, però il-fatt li ċittadini Bulgari jużaw il-Parlament Ewropew bħala l-aħħar rikors għandu jixpruna il-proċeduri li għadin nużaw, il-missjonijiet, proċeduri ta' ksur, ecc. Għandu jkun hemm każ speċjali u jekk jiġri xi ħaġa bis-saħħa tal-istituzzjonijiet fuq dan il-każ, jiena naħseb li eh, dan ikun reklam tajjeb ħafna għall-istituzzjonijiet fil-Bulgarija. Untenni, mhux ħaġa tas-soltu din, diffiċli tifimma, qegħdin nitkellmu dwar mijiet teluf ta' persuni li huma affettwati u hemm protesti regolari wkoll fil-Bulgarija. U meta nqisu l-perjodu ta' dawn l-ilmenti, eh, jidher ċar li fuq dan il-każ partikolari il sistema legali Bulgara ma tistax tindirizza dawn il-problemi u allura għandin il-pressjoni fuq l-istituzzjonijiet bħala l-aħħar rikors. Għaliex is-sistema janġusta kif jafu ċittadini tal-Bulgarija, ġifiri jena formalment nirrakkomanda li l-petizzjonijiet kollha jibqgħu miftuħin. Signora Kuneva. Επειδή όπως φαίνεται αδυνατούμε να ta' problema πρόβλημα sti Bulgarija. Grazie, Hafna. Unek irridu nifmu l-mentalità ta' dawn in-nies fil-Bulgarija u biex nifmuhom irridu nżurruha il-Bulgarija, niltaqgħu magħhom dawn in-nies, niltaqgħu mal-qdijiet u naraw fir-realtà tassew x'inhu jiġri. In-nies kienu qegħdin jagħmlu suċidju wkoll minħabba affarijiet bħal dawn, hemm riperkussjonijiet gravi marbutin mal-kwistjonijiet ta' kontijiet l-nis ma nistax nħallu għom f'dan is-sitwazzjonijiet fejn jagħmlu suwiċidju, għandna bżonn Tweġiba, ma nistax nħallu l-affarijiet imdendlin. Grazzi ħafna, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem il-flor. Le? Il-Kummissjoni tixtieq tgħid xi ħaġa. Ġara darba għandna xi ħin. Iva? Hawnhekk huwa ovvju li hemm problema fil-Bulgarija, issa jekk kienx problema ta' traspożizzjoni jew kella problema ta' sistema m'iniex ċerta, però hemm kwistjoni ċertament marbuta wkoll mal wirt komunist. Il-bini tagħna mhux insulat tajjeb, pereżempju, hemm problemi tekniċi wkoll għal metering u għal kontijiet ukoll. Eh, il-kwistjoni investigajnija aħna fid-dettall ukoll u kanna diversi laqat u kol ma l-autoritajiet bulgari eh, l-axar wahda kienet f'Diċembru 2015. Kanna u kol proċeduri taksur brabta ma eh, din il-kustjoni fej saqsejna mistoqsijiet dettaljati fuq kif joħorġu l-kontijiet. U fid-direttiva meta' bdew il-proċedura ta' ksur fl-2012 taħt id-direttiva ta' effiċenza enerġetika u kol ħdimna fejn ħriġna eh, opinjonijiet eh, u aktar u kol bħalissa leġizlazzjoni bulgara tirrispondi għal rekwiżiti tad direttiva tal-effiċenza enerġetika l-proċedura ta' non traspożizzjoni inqalqet f'April ta' din is-sena dan sar wara bidliet leġislattivi fejn xi wħud mir-rekwiżiti li ma kinux riflessi mid-direttiva ġew introdotti issa. Dak li nbidel fil-leġiżlazzjoni Bulgara l-ewwel net fil leġizlazzjoni Bulgara l-ewwel regola hija li l-heat cost allocators jiġu installati dejjem mill-konsumatur. Dan huwa obbligu stret ħafna, però jista' jkun ġustifikat minħabba raġuni teknika b'mod li il-kontijiet jistaw ikunu ibbażati tal-konsum li jkun distribwit b'mod ugwali bejn is-sidien tal-appartamenti u l-kerreja. Dan b'konformità ma' direttiva li f'artiklu eh, disatlita jgħid li l-ħid cost tal se jkunu installati meta dan huwa fattibli teknikament. Il-meters individwali rridu jkunu installati wkoll għandhom ikun installati meta dan ikun fattibli b'mod tekniku u dan issa daħal fil leġizlazzjoni Bulgara, speċjalment għal każijiet fejn il-bini jippermettu dawn it-tip ta' cost efficient meters għal vertical piping, etc. Imbagħad kien hemm punt ieħor li investigajna kien dwar kif il-konti tal-appartamenti individwali qed jiġu kalkulati. Ir-riżultat ta' dan l-istħarriġ kien li iva l-ispejjeż huma pjuttost baxxi u dan ma jippermettilniex li ngħidu li l-ispiża tal-kont eh, qed taqbeż ir-rekwiżiti ta' direttiva. U fl-aħħar net hemm diversi punti wkoll dwar il-metodoloġija għall-allokazzjoni tal-ispejjeż marbutin mat-tisħin. Preżentement eh, hemm dispożizzjoni fakultattiva f'artiklu 9.3 ta' direttiva tal-effiċenza enerġetika li tħeġġeġ l-Istati membri biex jadottaw regoli trasparenti fuq il-heat cost allocation. Parti minn dawn ir-regoli trasparenti huma wkoll l-ispejjeż għall-installazzjonijiet tal-bini u għam minnu li xi kultant il-konsumaturi li waqfu t-tisħin tagħhom ikollhom ħalsu xorta għall l-installazzjoni għaliex is-sistema hija maħsuba biex tintroduċi isħana fil-bini kollu biex issaħħan l-appartamenti kollha biex tiżgura li jkun hemm tisħin għall appartamenti kollha. U allura l-fatt li xi nies ikunu qalqu s-sistema tagħhom għal raġuni tajba minħabba l-faqar enerġetiku xorta waħda però jkollhom iħallsu għal meter. Huwa minnu li eh, dan din l-ispiża hija pjuttost inġenti, huwa minnu wkoll għal pensjonanti dan jista' jkun parti sostanzjali ta' dħul tagħhom jekk mhux idħul kollu, però il-leġiżlazzjoni Ewropea fuq district heat allocation ma tipprevjenix din il-prassi. Anzi, f'artiklu 9.3 ta' direttiva ta' l-efficienza enerġetika din is-semmija kien hemm ukoll deċiżjoni fl-2009 l investigat din il-kwistjoni u l-kompatibilità ma' drittijiet konstituzzjonali u drittijiet tal-proprjetà ta' ċittadini Bulgari. Analizzajna dan il-każ ukoll biex naraw jekk hemmx forsi ksur tal-liġi komunitarja, però ksur ma sibniex. Id-drittijiet tal-proprjetà u kif il-kontratti bej il-kondominju u is-sidien tal-appartament individwali huwa regolat dawn ġew eżaminati fid-dawl tal-Kostituzzjoni u instabet kompatibilità. ċerti elementi ta' deċiżjoni jinkludu wkoll il-fatt li fil-Bulgarija hemm ukoll elementi ta' ħarsien soċjali li huma tali li permezz tagħhom iċ-ċittadini jistgħu jitolbu sussidji Dawn il-liġijiet però mhumiex bizzejiet. U għatem problema kbira ħafna marbuta ma' dan il-fenomenu, però m'hemm li l-Kummissjoni eh, tista' tagħmel għaliex eh, drittijiet tal-proprjetà jibqgħu kompetenza tal-Istati membri ġejna informati wkoll bil-prassi diverġenti tal-qrati Bulgari eh, fejn jidħol. Per eżempju, meta jkollok sit ta' appartamenti jista' iwaqqaf il-provvista tal-enerġija b'konformità mal-miżur ta' trasposizzjoni għad-direttiva tal-ħarsien tal-konsumaturi. Aħna konna informati li kien hemm talba mill-Ombudsman Bulgaru lill qorti Ċivili Suprema biex tiddeċiedi dwar jekk dwar li ma regola għanda tipprevali jekk hux il-leġislazzjoni għal ħarsien tal-konsumaturi jew inkella liġi tal-enerġija. Dan huwa sinjal ukoll li sistema legali fil-Bulgarija qed taħdem ukoll. E, Żmien e, biex tinħarġ sentenza mhux eċċessiv fil-Bulgarija. Ġifieri nittama li tajt xi weġibbi tal-punti li tqajmu. Grazzi ħafna. Iva, kwistjoni sensittiva ħafna fetwa l-ħafna miċ-ċittadini tagħna wkoll kif intqal ġustament il-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa l-aħħar rikors għal konsumaturi. Rridu ntuhom widen hux, aħna kellna informazzjoni konfliġenti wkoll mill-Kummissjoni minn banda u mill-kellima mill-banda l-oħra U issa niproponi li jkun il-Kumitat tal-Petizzjonijiet li jikkuntattja lill awtoritajiet fil-Bulgarija għal aktar informazzjoni. Fil-frattemp, nirrakkomanda l-Kummissjoni biex tkompli tistħarreġ il-kwistjoni, tistħarreġ dak li ntqal illum. Naħseb il-kontribuzzjonijiet eh, mis-sala kienu kontribuzzjonijiet tajbin validi. In-nies kienu jafu x'inhu ma jgħidu, dan huwa każ fejn rridu ninvestigaw aktar. Naħseb il-petizzjonijiet għandhom jibqgħu miftuħin. Aħna se nkunu qegħdin naħdmu issa se nikdbu l-awtoritajiet Bulgari b'mod li anki aħna nkunu nafu x'inhi realment is-sitwazzjoni. Bekk biss imbagħad inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni aktar informata. Nirrakkomanda l-petizzjonijiet jibqgħu miftuħin għalissa. Il-Sinjora Kuneva tixtieq tgħid xi ħaġa oħra. Niskuża ruħi, però xtaqt niċċara xi ħaġa xi ħaġa li żammuha f'moħħkom intom ma tiddiskutu mal-gvern. Sentikom eżempju wieħed ta' x'inhu jiġri fil-Bulgarija. Kwistjoni differenti dejjem però. Hemm ħafna nies fl-Ewropa Bulgari li qegħdin jaħdmu f'pajjiżi oħrajn jiġifieri. U dawn imorru jirreġistraw jgħidu li huma qiegħda x'jiġri. Is-sitwazzjoni hija mblukkata eh, l-awtoritajiet jgħidulhom li ma jistgħux jirreġistraw irridu jiġu ġurnat oħra. Huma jagħmlu hekk imma dan jiġri ripetutament in-nies ma jistgħux jirreġistraw bħala nies qiegħda. l-autoritajiet keċċu l-nies eh, kważi kważi u n-nies xi kultant jgħidu ma nistgħux niġu darb'oħra u mbagħad jiġu nklużi. Però mbagħad l-awtoritajiet jgħidu li l-qatt qiegħed jinżel fil-Bulgarija, eh? Dan huwa mod kif il-gvern juri l-affarijiet mexjin b'mod legali u l-istatistika qiegħda tonqos però r-realtà hija differenti. Grazzi ħafna ta' din l-idea, Sinjura Kuneva. Mela, naħseb wasalna fit-tmiem din dawn il-petizzjonijiet. Senżammuhom miftuħin kif sa' sakemm inkomplu nistħarġu. Tajjeb u issa nistgħu ngħaddu għal punt 28. Petizzjonijiet minn petizzjonanti Maltin u Britanniċi. Il-petizzjonanti mhumiex hawnhekk, però jiena informata li kien hemm maġġornament li ġi ċirkolat sewwa qed ngħid. Iva, dawn huma petizzjonijiet numri 1737 tal-2013, 341-2014, 16-55-2014, 21-02-2014, 24-2015. Il-petizzjonanti kif qed mhumiex hawnhekk nixtieq ngħaddi l-kelma il-Kummissjoni. Mela, b'mod ġenerali, il-leġislazzjoni Maltija eh, tqis tariffi differenti għal provvista tal-ilma u d-dawl skont ċerti kriterji il-residenti u non-residenti jiġu ċarġjati tariffi differenti f'Malta. Din id-diversifikazzjoni waslet għal diversi petizzjonijiet. Kien hemm diversi elmenti fil-konfront tal-Kommissjoni. Issa jekk tippermettili, il-petizzjonijiet għajmu kustjoni differenti, ġifiri se nitrattom il-kustjoni differenti skont il-petizzjoni differenti. Hemm tliet kustjoni differenti hawnhekk eh, bażikament li qed jkunu indirizzati l-ewwel net l-aċċess għal tariffi ridotti għal ċittadini komunitarji eh, petizzjoni 24-2015 u 21-02-2014. Tini kwistjoni kwistjoni aktar speċifika dwar l-aċċess għal kerrejja għat tariffi ridotti. Is-17-37-2013 u 16-55-2014. Imbagħad it-tielet kwistjoni aċċess tal-kerrejja lill-informazzjoni dwar il-konsum brabta mal provvista tad-dawl. Petizzjoni 3 4-1-2014 kifet ġifiri leġizlazzjoni Maltija it tariffi differenti b'mod li ċittadini eh, kollom tariffi aktar baxxi irridu irridu jiffajljaw applikazzjoni mal-ARMS il-kumpanija tal-dawlu l-ilma. Dwar il-problema ġenerali hawnhekk, ċittadini komunitarji. Eh, eh, kienu ħasba li l-arms ħadet ċerti proċeduri amministrativi eh, b'mod li kollhom dan l-aċċess. Il-Kommissjoni kontatjat l-awtoritajiet Maltin eh, proċess li beda fl-2011 it-tweġiba ma kienieċ sodisfaċenti u kien hemm proċedura ta' ksur imnedija. Wara dan l-awtoritajiet Maltin bidlu l-approċċ tagħhom ullum il-ġurnata ċittadini tal-Unjoni Ewropea u mantitolati li jiffaljaw applikazzjoni mal-arms billi sempliċement eh, tuħom l-applikazzjoni fl-imkien mal-ID card nazjonali u l-passaport. B'mod li din il-kwistjoni issa hija solvuta ġifieri. Kuntatti ulterjuri bejn Malta u l-Kummissjoni waslu biex l-awtoritajiet Maltin iwaqfu proċedura ta', ta soluzzjoni għal dawk il-residenti li batew minħabba l-applikazzjoni inkorretta tar regoli fl-modi. U safajna fu aħna din il-proċedura eh, edha taħdem tajjeb u l-kwistjoni marbuta mal-petizzjoni 24-2015 u 21-02 est il-kwistjoni salvuta dwar l-aċċess eh, tal karreja għat-tariffi petizzjoni 1737 u 1655 il-petizzjonanti informaw il-Kommissjoni li kien eh, problema differenti eh, għall-aċċess tagħhom persuni li xtaqu jiffaljaw applikazzjoni għal tariffi ridotti kellhom jiffaljaw l-applikazzjoni bil-firma ta' sejt il-kera jekk kien hemm każ ta' kera. Ġifieri kellhom bżonn il-ftejim ta' sejt il-kera biex jkollhom aċċess għal dawn it-tariffi ridotti. Il-Kommissjoni u l-Autoritajiet Maltin ilhom f'kuntatt mill-2014 f'Mejju 2016 l-Autoritajiet Maltin avżaw il kummissjoni li se jibdlu il-proċedura u jippermettu il kerreja li jibbenefikaw mit-tariffi ridotti mingħajr ma jkun hemm bżonn e, ftehim ma sejt il-kera. Sempliċement e, jippreżentaw kopja tal-ftejim ta', ta kiri. Aħna naqblu ma dan l-approċ. E, għadna f'kuntattu kol mal-autoritajiet Maltin brabta ma dan, pero, pero irqaqat kull ma baqa. L-approċ ġenerali tal-awtoritajiet Maltin issa huwa konformi ma' dak li kien mistenni mill-Kummissjoni. Fuq dawn l-erba' petizzjonijiet u l-kwistjoni ġenerali ta' tariffi differenti naħseb li l-kollega tiegħi Emanuel Valens jixtieq jgħid xi ħaġa naddilu l-kelma. Merci, mm, merci beaucoup. Grazie ħafna, Signora President. Jina minn DG Internal Market tal kumissjoni Ewropea xtaqt biss nżid xi punti li huma relatati mal-mod kif jiġu trattati il-konsumaturi mħabba il-post fejn jgħixu. Dan il-suġġett insibu fl-artiklu 20 ta' direttiva dwar is-servizzi tas suq intern tal-2006 li tipprojbixxi il-diskriminazzjoni għabbażi tal-residenza tal-konsumatur sakemm dawn ma jiġux ġustifikati minn kriterji oġġettivi. Premessa 95 u ta' din id-direttiva u kol tfakka Kar, x'inhuma dawn il-kriterji oġġettivi li wieħed jista' isemmi eh, jew l-operaturi ekonomiċi jistgħu isemmu biex ibijaw servizzi tagħhom u jagħmlu eh, kondizzjonijiet differenti li jkunu diverġenti, speċjalment inkontu għat-tariffi mill punt di vista tagħna verament diffiċli biex naraw eżattament x'inhu huma l-kriterji oġġettivi li jiġġustifikaw trattament differenti. Qegħdin f'sitwazzjoni fejn dawk li mhumiex residenti mod sistematiku ma jistgħux jibbenefikaw minn tariffi iktar favorevoli inqasaljin meta mqabla ma' residenti li jistaw jibbenefikaw minn eh, tariffi inqas ma, ma nistawx nifmu għalix kif nġustifikaw din id-differenza. Fuq il gasu il u l-elettriku, provista tagħhom, jista' wieħed isib argument din huwa differenza bażata fuq il-fatt li residenti iħalsu it-taxxa fil pajjiż ta' oriġini tagħhom imma nixtieq infakkar li l qorti tal-Ġustizzja għala ċar li sabiex il- dan ikun kriterju oġġettiv li tkun hemm rabta diretta bejn il-taxxa li wieħed iħallas u l-applikazzjoni ta' dawn it-tarifi preferenzjali. U aħna anki hawn ma narawx eh, fejn qiegħda din ir-rabta diretta bejn it-tnej, aħna ngħidu wkoll li l-awtoritajiet ta' Malta qalu li se jiġu eh, guidance guidance for service providers fuq l-artiklu 9a ta' dan la ta' servizzi eh, ta' su intern. L-artiklu 20 ta' direttiva ġi trasposta fil-liġi fil, eh, Maltija bl-artiklu 9a dwar l-att ta' servizzi ġifiri. Dispozizjonijiet jeżistu fil-liġi Maltija li jeżistu dawn jiprojbixxu diskriminazzjoni imma il-publikazzjoni uffiċjali mill-autorità tal-konsumaturi ma, nafux li ġew ippubblikati dawn il-guidelines imma il-triqija waħda tajba u l-konsumaturi aħna nappellawlhom biex jirreferu għalihom dawn il-guidelines meta jiġu biex ikollhom ikollhom il-kuntatti mal-awtoritiet nazzjonali tal-konsumaturi nala biex nfakkarkom li il-25 ta' Mejju li għadda il-Kummissjoni għamlet eh, abbozz ta' regolament ehm, li eh, tmur biex tiddefendi il-vitmi tal-diskriminazzjoni fis-suq intern qed naraw liġi diretti li jkunu applikabbli għal li kopri dawn it-tip sa' sitwazzjonijiet, jiġifieri għalissa qegħdin nistudjaw is-sitwazzjoni u naraw x'nistgħu nagħmlu eh, fil-kuntest ta' x'qed jiġri Malta, imma tajjeb ġifiri li din it-tip ta' problema inħarsu leja minn dawn lati differenti. Grazzi. Thank you very much. Um, grazzi tassew lilek, jider li hawn it-tielet rappresentant tal-Kummissjoni li jixxieq jintervjeni jekk jogħġbok. Iva, grazzi. Fuq il-kustjoni ta' l-aċċess għal data dwar il-konsum minn min qed jikri. F'potezzjoni 341 tal-petizzjonant qed jgħid li huwa m'għandu l-ebda aċċess għad-data ta' konsum u li s-sit jibqa parti mill-kontratt mal-fornituri tal-enerġija. Wara l evaluazzjoni tagħna qed naraw li huwa legali illi s-sit tal-kera jibqa' il-firmatarju tal-kontratt anke jekk l-appartament jinkera lil xi ħadd ieħor. Iżda jekk min qed jikri mhuwiex parti mill-kontratt tal-fornitur mela xorta waħda huwa jitqies bħala il-konsumatur finali skont il-leġizlazzjoni attwali għalek jekk inti qed tikri xorta waħda għandu jkollok aċċess għad-data anke jekk m'għandekx kuntratt inti mal-fornitur tal-enerġija. Iżda xorta waħda il-leġizlazzjoni ġiet applikata mod korrett fil-liġijiet nazzjonali u għalhekk kull min jikri jikollu aċċess għal dik id-data jekk jitloba minn l-Arms Limited. Aħna manna l-ebda indikazzjoni illi l-petizzjonant talab din id-data la l arms u lanqas ma kellu eh, xi tip ta' kuntatt mal-mekkanizmu tal-riżoluzzjoni tal-konflitt li ġi stabilit mill-awtoritajiet Maltin. Iva, il-petizzjonant għandu raġun li għandu jkollu aċċess għad-dejta tal-konsum tiegħu, imma aħna ma nqisux li waha il pasti meħtieġa biex jikseb din l-informazzjoni. Grazzi tassew. Mela, għanna rappresentanti tal-autoritajiet Maltin fasna li jixtiequ jieħdu l-mikrofonu. Grazzi, Signor President, għadwa tajba l kulħadd. Nixtieq nenfasizza il-fatt illi il-kwistjonijiet imqajma madun il-petizzjonijiet kif deskritti mill-Kummissjoni mhumiex riżultat tal-leġislazzjoni kif qalet diġà l kommissjoni il leġislazzjoni nazzjonali rilevanti ma tagħmilx diskriminazzjoni għabbaġi ta' nazzjonalità iżda xorta waħda jista' jkun li kien hemm każijiet fejn l-implementazzjoni prattika tal-liġi waslet għal ċertu diffikultajiet biex wieħed ikollu aċċess għal rati residenzjali u anke kien hemm ukoll diffikultajiet bejn min qed jikri u s-sit tal-kera. Kif semmiet il-Kummissjoni il kummissjoni nixtieq nirringrazzja tal-li qed taraf ix-xogħol u tirrikonoxxi x-xogħol li qed nagħmlu biex nindirazzaw il-ksur li tar-regoli li kien hemm u l-ħsara li saret minħabba dan rati differenzjali u nittamaw li dan iwassal sabiex tingħalaq il-petizzjoni relatata ma' din il-kwistjoni fuq imbagħad il kussjoni ta' relazzjoni ta' bejn l-inkulini u l-set il-kera kif ġaqat il-Kommissjoni aħna diġa qed nieħdu passi biex nindirizzaw dawn id-diskrepanzi l-impenn qed jindirizza il pressi amministrattiva u bħalissa għaddejjin mi proċess fejn nistgħu narfu il-kuntratti tal-kera mingħajr ma jkun hemm firma jew ta' autorizzazzjoni minn se tilkera għalhekk ikollu aċċess għal residenzjali. Nixtieq nieħdu l-opportunità biex nisħaq il-fatt illi din il-kwistjoni bejn il-sit il-kera u l-inkulin ma taffetwax biss l-ċittadini Ewropej li mhumiex Maltin, imma anke l-ċittadini Maltin. Iġifiri m'għandix taqsam mal-fat jekk intix Malti, Malti jew mhux Malti. Għalhekk nixtieq nirringrazzja il kummissjoni tal-li qed tara fix-xogħol tagħna u nittamaw li din il-kwissjoni kuna nistgħu nagħlquha anke għal benefiċċju taċ-ċittadini tagħna, grazzi. Mr. Becker likes to take the floor. Mr. Becker, kjoġbok. Grazzi tassew, Signora President. Mela, il-pozizjoni tiegħi jiena nilqa dak illi smajna mill-Kommissjoni. Ġifiri, illi hemm din il-kjarifika il kjarifika fuq dawn ir-regoli fuq il-kwistjonijiet relatati mal-kontratti u l-informa aċċess tal-informazzjoni dwar il-konsum fil-kuntest domestiku. Importanti ħafna illi il-konsumaturi ikollhom ċertu aspettattivi fejn l-Unjoni Ewropea tagħtihom kjarifika fejn li stati membri jagħtuhom konfużjoni, aħna nagħtuhom kjarifika. Tistgħu tajdonna meta tatuwina din l-informazzjoni jew tistaw forsi tatuwina diġà? Il-President, jekk kjoġbu kummissjoni, tista' twieġeb l-Onorevoli Becker? Grazzi ħafna. Onorevoli jekk il-mistoqsija qiegħda fuq il-kontenut tal-proposta leġislattiva li titratta il-non-diskriminazzjoni, hekk fimtek tajjeb, hekk hu iva, mela, fil-qosor. Għal dan il-fajl, għal dan il-kas, id-dispożizzjonijiet huma sempliċi. Il-regolament jipprojbixxi kull tip ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-post ta' residenzja jew ta' nazzjonalità meta is-servizz meta il-supplier ikun fuq fil-post, meta għandek konsumatur li jmur fi stat membru ieħor u jkollu servizz, per eżempju, lukanda, jikri karozza, jew inkella konsum tal-elettriku jew tal-gas, jew inkella anki ilma, konsum tal-ilma, peress li memx differenza ehm, ta' liġi, memx mux suppost ikun hemm differenza bil-prezz bil-prezz, ġifi mħabba l origini tijaw, ir-regoli jibqaw l-istess, memx problemi ta' taxxa lanqas f'sitwazzjoni bħal di skont il-Kommissjoni memx kriterji li jiġġustifikaw dawn il-kriterji oġettivi li jiġġustifikaw l-applikazzjoni ta' tarif, ta' tariffa jew tarata differenti. Ġifri proposta tal kommissjoni hija li tipprojbixxi dan. Fil-istituzzjoni tagħkom il-proposta tiġi diskosta mill-Kumitat IMCO Il-rapporter hija s-Sinjura Tuna, Rosa Tun. Mr. Becker wants the floor again. Sur Becker xirġa jintervjeni Iva. Grazzi tassew. Nishtiqu nirringrazzjawkom għal din il-mistoqsija iżda il-mistoqsija tiegħi kellha x'taqsam mal-fatt li intom ħadtu d-deċiżjoni li tiżviluppaw xi tip ta' proposta. Aħna nixtieq nkunu nafu meta ħanarawa din il-proposta, din kienet il-mistoqsija tiegħi. il-risposta mhux faċli intilek, kollox jiddependi ta' kif se tevolvi l-proposta leġislattiva li issa f'dan l-istadju mhux fidej il-Kummissjoni. Meta l-Kummissjoni ħarġet bija fil-25 ta' Mejju, il-Kunsill beda eh, jistudja edha fidej il-Kunsill. Mr. Jahar? Mr. Jahar. Grazzi. Iva, mhux dejjem aħna mhux dejjem aħna jkun għandhom tip tweġibit minn naħa tal-Kummissjoni u għanna il-prezenza tal-istat tal-rappresentanza mill-istat membru u koll. Ovvjament hija xi ħaġa pożittiva li għandna l-awtoritajiet nazzjonali għaliex aħna mħasbin fuq din il-kustjoni iżda Għan ftit dan l-ambitu mela. Meta aħna nirċivu dawn eh, petizzjonijiet u naraw li qed jinkisru ir-regoli ta' suq intern u hemm xi forma ta' diskriminazzjoni, per eżempju xi każ ta' xi pensjoni jew rati differenti li jkunu qed jitħallsu u kien hemm ukoll rapporti dwar diskriminazzjoni fuq l-età. U anke kwistjoni dwar il-kiri ta' art agrikola u id-diskriminazzjonijiet fuq l-età, diskriminazzjoni fuq l-età fi Franza. hemm xi ċaqliq mill-Kummissjoni biex tindirizza dawn l-affarijiet qabel ma kinux daqstant interessati mill-Kummissjoni. Għalhekk l-istati membri jistaw jagħmlu li jridu imma meta ikunem hemm eh, meta, meta ikunem ksur fuq livell Ewropew tajjeb li jiġu indirizzati. Hawnhekk għandna dawn il-problemi li huma konkreti imma għandna riżultati pożittivi. Tajjeb li qed nagħmlu dan it-titjib Iżda għanna problemi oħra li forsi nistaw ninformaw il-Kummissjoni bijom. Per eżempju, il-kas tal-assigurazzjoni u il-kas li wieħed ikun jista' jikri l-art agrikola. Hemm regoli mhumiex daqstant ċari. Mm. Mela aħna qed ngħidu li inti jekk tilħaq ċertu età ma tistax tikri art agrikola, dan x'aġġunament hu xi ħadd illi għandu 65 sena jista' jiddeċiedi li jkun bidwi eh, ta' dik l-età. Insomma, jiena kontent ħafna bl-attitudni u bid-dibattitu li għandna d-dej palissa. Naħseb li dinja xi ħaġa pożittiva. I'm wondering whether the Maltese of... Ma nafx jekk l-autoritajiet Maltin jishtiqux eh, jarġaw iwieġbu, jew forsi jiċċaraw Liema minn dawn il-petizzjonijiet ġew indirizzati, liema minnhom qed se jiġu indirizzati fil-futur. Naħseb li tajjeb li jitċaraw dawn l-affarijiet. Jekk joġobkom jekk titwan din informazzjoni tgħinuna naraw li ma petizzjonijiet ġew indirizzati b'mod immedjat u li ma le il-Kummissjoni naħseb kienet ċara ħafna fuq ċertu punti u mhux daqstan ċara fuq punti oħrajn. Għalhekk qabel ma nieħdu deċiżjoni nixtieq nagħti opportunità l awtoritajiet Maltin biex jieħdu din opportunità jekk jixtiequ u jiċċaraw dawn il-punti fuq li ma petizzjonijiet jixtiequ li jingħalqu u li ma ġew indirizzati. Okay, um, so th those petitions, um, which relate... Bil-petizzjonijiet illi għandhom xaqsmu mal-ksur u li għallijom l-uffiċjali tal-Kommissjoni semmew li huma marbut għamma l-ksur tal-liġi, il-Kommissjoni kienet ċara ħafna fl-approċ tagħha li qed fuq ukoll il-ħidma tagħna Aħna diġa semmejna l petizzjonijiet għandhom jingħalqu minħabba l-proċedura amministrattiva li jintroduċejna fl-aħħar xhur. Jimporta, il-President jimporta tatina il-numru ta' petizzjonijiet għalli met referi Mela, qed nirreferu għal petizzjoni numru 2102 tal-2014 u petizzjoni 24 tal-2015. They specifically deal with infringement and Mela dawn jirrelataw mal-ksur tal-liġi. Naħseb li l-Kummissjoni forsi tista' tikkonferma jekk ma jħossu li hemm l-ebda ksur ta' dawn ir-regoli u li ġiet indirizzata b'mod sodisfaċenti mal-autoritajiet Maltin, qed nitkellem dwar il-ksur tar-regoli. Il-Kummissjoni iva, il-kwistjonijiet li tqajmu minn repetizzjoni li kienu parti mill-ksur mill-opinjoni tal-Kummissjoni dan ġi solvut. Mela, nissuġġerixxi illi dawn iż-żewġ petizzjonijiet jingħalqu jider li xorta għatem xi dubi fuq petizzjonijiet l-oħrajn, neħtieġu iktar informazzjoni u iktar ċarezza minn naħa tal-Kummissjoni u anke mill-awtoritajiet Maltin li mill qed nifhem se jagħtuna l informazzjoni dal-waqt. Mela nissuġġerixxi li nagħlqu dawk it-tnejn u nħallu l-oħrajn miftuħin. Tajjeb naqblu? Grazzi tassew. Right, I think we've come to an end of our... Mela, wasalna fit-tmim ta' sessjoni tagħna dal-għodu. Kienet sessjoni utli ħafna, grazzi tassew, grazzi lill kummissjoni lill petizzjonanti li tawna il-video u koll u l-autoritajiet illi tawna l-input taħħom. Grazzi tassew, il-ġurnata tajba u dawk li għandhom il-vaganzi, il-vaganzi tajba.